membri dwar eh, l-abbozz tal-agenda, eh, agenda li ġiet approvata mill-konferenza ta' Presidenza fil-8 ta' jannar fil-laqa tagħna b'konformità ma' artikolu 130 u 131 tar-regoli ta' proċedura dan l-abbozz jinsab qudiemkom ġiem qassam lilkom għalhekk illum it-tnejn nafu li s-senjura Andri Kiena mux se tkun tista tattendi eh, seduta il-lejla għalek il-rapport taħħa fuq il-Konsil tal-ġnus Mauda u r-wol tal-Unjoni Ewropea ma tkunx tista tattendi allura din il-kwistjoni se nivvutaw fuq minar dibattitu dwar it-tlieta memxie tibdiliet li ġew introdotti dwar nar l-erba il-ħodor Il-grupp tal-ħodor jixtieq jaċċerta li d-dibattitu li se jkollna fuq is-sitwazzjoni f'Gaza se tiġi finalizzata b'trossi eh, ta' mozzjoni għal rezoluzzjoni. Nixtieq nagħti l-mikrofonu sur Korn Bendit li se jappoġġa r-riżoluzzjoni. Kollegi, is-sitwazzjoni f'Gaza nafu li waħda familjari għal kulħadd u u normali li għanna nitkelmu dwar din is-sitwazzjoni hawnhekk fil-pleranja imma nixtiequ li l-Kunsil ta' Sigurtà eh, jieħu pożizzjoni u l-awtoritajiet ukoll nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni. Dan waqt aħna hawnhekk fil-Parlament qed ikollna dibattitu imma ma nixtiequx nieħu pożizzjoni imma minħabba l-urġenza ta' din is-sitwazzjoni f'Gaza huwa importanti ħafna li l-Parlament tagħna għandu jgħid b'mod preċiż xirid u xandu jisir biex nwaqfu dawn il-massakri li seħku fil-vant nofsani bħalissa. Ma nasibx li huwa aċċettabli li dan il-parlament m'għandux ikollu il-kuraġġ u l-luċità li jaddi rezoluzzjoni fl-aħħar ta' dan id debattitu għalhekk li l-grupp tagħna jixtieq li l-konferenza tal prezidenza u d deċiżjoni eh, għandha tinbidel Għana nishtiqu li d-dibattitu li janna jikonna fuq is-situazzjoni ġewwa Gaza li eh, dan id-dibattitu jwassal għal-rezoluzzjoni, rezoluzzjoni li mbagħad tista' turi eh, deċiżjoni ta' b'saħħita tal-Parlament ġifieri li jkun hemm maġġoranza li jaqblu li jitwaqfu dawn il-massakri f'Gaza. Nixtiequ li jkun hemm riżoluzzjoni ta' bħal din. Aħna għandna responsabilità politika u rridu nkunu konxi din ir-responsabilità u din ir-responsabilità mhux Eh, biss permezz ta' debattitu. rridu noħarġu bir rezoluzzjoni ngħidu dak li nixtiequ dak li aħna nixtidu. Grazzi ħafna. Sur. Le, is-sur jixtieq jitkellem eh, biex jgħid li jappoġġa. Sur Svoboda? Grazzi ħafna, ċer. Ovvjament, aħna studjajna din il-kustjoni bir-reqa. Is-Sur Cohen Bendit tkellem dwar l-importanza ta' rezoluzzjoni għanna il rezoluzzjoni tal-Kunsil eh, tal sigurta tal-ġnus maquda li t-forma bażi jiena naħseb li għabazi ta' din il-Parlament jista' li ehm, jappoġġa r-riżoluzzjoni u kif smajna mill-President tal-Parlament ftit ilu aħna qed nixtiequ nsejħu żewġ naħat li jaħdmu għal paċi li dawn inneħħu jwarbu l-armi u jimxu ma' l-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda. Naħseb li din għandha tkun il-qalba tar-riżoluzzjoni jekk dan se jkun ir-riżultat se napoġaw, se nikkontribwixxu lejn dan il-lan u jekk tixtiequ nixtrew ngħidu li aħna lesti li napoġaw l-riżoluzzjoni tas Sur Cohen Benden kontra il-mozzjoni mis sur Brook. Eżis kollegi, President, Naħseb li d-deċiżjoni tal-konferenza tal-President kienet għada u aħna smajna stqarrija mill-President issa u eh, sar eh, bil Um, fil-lawla kollha fiż-żewġ naħat ta' din l-awla allura importanti ħafna rridu narfu li fil ġannet li ġejjin se nirċievu ħafna informazzjoni mill-kumitat li qed jiltaqgħu ma' delegazzjoni u mbagħad se nirċievu informazzjoni mill-Presidenza tal-Kunsillu mill-Kummissjoni wkoll. Għalhekk aħna m'għandniex pożizzjoni illum li naqblu fuq dikarazzjoni dettaljata minħabba l-fatt li aħna rridu nistudjaw l-iżvilupp tal-ġrajiet hekk kif il-ġimgħat kompli għaddejja jiena Eh, f'dawn l-aħarijiet kont fil-frontiera ta' Gaza u l-tqaj ma nista żewġ naqat f'dil-frontiera. Aħna għanna bżon li nwaqfu il-kontrabandu tal-armi ġewwa Gaza. Iġifieri jrid ikun hemm negozjati f'dik id-direzzjoni wkoll. Din għal ħaġa deċiżiva. Għalek jiena nemmen li il-konferenza tal-presidenza u id-deċizjoni ta' din il-konferenza hija deċizjoni tajba. Grazzi ħafna sur Elma Brooks, se nivvotaw b'mod elettroniku jek permettu li dejjem jiena nixtieq li konna riżultat ċar. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota hawnhekk. Tajjeb, nerġaw nippruvaw, kulħadd tivvota, kulħadd ivvota. Ovvjament jekk ma il- tas-serat tagħkom biex tkunu tistgħu tivvutaw mhux se tkunu tistgħu tivvutaw. Dawk li eh, eh, dawk li ma vvutawx għandkom it tesserat magħkom le mela dawk li setaw ivvutaw għalhekk nistgħu nalqu il-vot 105 favur 86 kontra għalhekk se jkun hemm fit-tmim dan id-dibattitu dwar l-iskadenzi, mozzjonijiet għal rezoluzzjoni il-lejla fit-8 u mozzjonijiet konġunti se jkunu nar l-erba fl-10. Dawkuma l-iskadenzi. Għal-ħamis, l-ebda bidla li s-sessir sur kombendit tixtiq terġa titkellem? Iva, punti ħor fuq id-dibattitu li jmiss ġifiri fuq eh, l-Ukrajina, l-gas u Russja kien sejjaj il-kellim kien sejjajt l-Unjoni Sovjetika tiskuża ruħu tal-li kien sejjajt dan jina jidispeċini li daħalt il-passat ma ek ma xtaqx namelek. Jena nittama li l-gruppi kollha li jistgħu jaqblu li f'dak id-dibattitu aħna se jkollna bżonn nitkellmu dwar il-fatt li Slovakkja bħalis ah, b'mod illegali qed eh, terġa' ehm, tuża jew se terġa' tibda tuża impjant nukleari. Għandkom il-fatti diġà x'tat ngħid dak biss. Sur Kombendit, Sur Febe, forsi tistgħu tkomplu dan fuq livell bilaterali. Fid-dibattu se nkunu nistgħu nisimgħu l-punti kollha li għandhom x'jaqsmu ma' din il-kwistjoni. Sur eh, Dimitri Kupiris. Iva, sur President. Però meta isu li l-kwistjoni ta' Slovakkja, ma anki l-Bulgarija hija serja ħafna, jiena wkoll nixtieq nistidinkom biex flimkien mal-Kummissjoni Ewropea li wara kollox hija l-gwardjan ta' trattati u trattati ta' adeżjoni biex tinformana fuq kif inhi e, e, situazzjoni fuq x'ġara għax dawn iż-żewġ pajjiżi ħadu din id-deċiżjoni illegali. Grazzi. Äh, Il-Kummissjoni ħadet nota ta' dan se nadottaw dan issa naħseb nistgħu ngħidu li l-aġenda hija approvata. Grazzi ħafna, Signori. Issa nistgħu nimxu għal diskorsi ta' minuta, indirizzi ta' minuta. Is-sur Papa Stamkos. Grazzi, grazzi. Il-atteġġament eh, eh, ta' provokazzjoni eh, ta' Turkija lejn il-Greċa edin jinvadu